ċittadini tagħna 500 miljun ċittadin. Jekk ma nagħmlux dan l-Ewropa ma jkollha l-ebda sens. E Tajjeb wis mela nifutaw dwar dan din ir-riżoluzzjoni f'nofsinhar. Bekk nistgħu immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Is-rapport ta' sur eh, Patriċello dwar l-istrateġija tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazie Presidente. Grazie President. L-ispazju issa sar argument attwali ħafna u dan naraw mill-interess tal-mezzi ta' xandir għal eh, tnedija tal-ewwel żewġ satelliti ta' Galileo. U dan kien l-ewwel pass lejn it-twettiq ta' indipendenza tal-Unjoni Ewropea fin-navigazzjoni tas-satelliti it-twettiq ta' dan il-an, ta' din il-mira, hija parti mill-spinta li kien hemm l-artiklu 139 ta' Trattat ta' Lisbona huwa ċar u tont u jitrebwixxi bisħiħ lill-Unjoni Ewropea r-responsabilità ta' koordinazzjoni u ta' tisħiħ tal-politiki u l-programmi spazjali nazzjonali. Permezz ta' approċċ komuni biex bekk jiffavorixxi l-progress xjentifiku, tekniku u l kompetitività industrijali. Din hija mira li nsibu fit-Trattat ta' Lisbona li tara fil-importanza tal-ispazju u l-servizzi li ġenera l-ċittadini fl-ambitu soċjali, ekonomiku, strateġiku u tqisu bħala importanti biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tikkompeti fuq il-xena dinjija mal-kompetituri tagħha Il-trattat tal-daqstant huwa sis autorevoli importanti ħafna biex ikun hemm għanijiet li nilħquhom u li għalihom l-istituzzjonijiet Ewropej rridu fornu riżorsi adattati u strumenti leġislattivi xierqa. Għal dan elan jiena ħdimt u kellu l-onur naħdem ma' kollegi tal-Kumitat ITRE għat tfassilu twetti ta' Strategija Spazjali Ewropea rapport apposta għas servizz ta' ċittadini. Nittama li l-verżjoni ħarija tat test kun tista' terrefletti bisħiħ l-proposti ambizjużi li aħna ridna ninkludu fil-rapport. Et nirreferi l ewwel qabel kollox għannu għasta ugwaljanza ta' trattament bejn iż-żewġ programmi strateġiċi tal-politika spazjali Ewropea, Galileo u GMS. Fil-fatt, minkejja li Nsostni l-importanza li tat il-Kummissjoni l-Galileo waħda mill-pilastri tal-politika spazjali Ewropea jiena nħoss li f'dawl dawl tal-investimenti li għamilna sissa 23.5 eh, biljun euro anke ġimes ħaqqu li kollu l-istess trattament ekonomiku kif ukoll strateġiku. Jiena konvint li permezz li nagħtu valur sinerġiku li żewġ programmi nistgħu tassaw nigarantixxu indipendenza teknoloġika u politika lil kontinentana billi waslu benefiċċji kbar ekonomiċi u soċjali li ċittadini Ewropej. Għal dan l-anijiet, fil-rapport tal-Komitat itren tren ħan votaw fuq u dal-waqt jiena ħassejt li kelli nesprimi dispjaċir tiegħi fir-rigward il-kumitat li ma nkludix il-kummissjoni li ma nkludix ma konkludix il-programm GMS mill-programm mill 2014 ta' perspettiva finanzjarja mill-2014-2020. Nafu li mingħajr appoġġ finanzjarju ekonomiku dan ser eh, xejjen il-benefiċċju ta' dan il-programm ċaġoħra nishtiq insemmi hija l-istrateġija li tixtieq tagħmel kummissjoni fir-rigward il-ġestjoni ta' Galileo, ta' programmi oħrajn, anke ta' programm GMS, sabiex bekk l-istruttura ta' organizzazzjoni tiġi msaħħa u jkollna qafas preċiż tal-ispejjeż ta' zamma ta' dawn il-proġetti. Fir-rapport aħna xtaqna nisħu wkoll fuq ħtieġa li l-Ewropa jkollha rridni fideja fir-rigward l-istrumenti li għandha bżonn fil-qasam tal-ispazju u li l-ftejmiet kummerċali li namlu ma' pajizi terzi ikunu msejsa fuq il-rabta ta' reċiproċità perfetta biex nevitaw situazzjoni li kunem dipendenza fuq fornituri barra mill-Unjoni Ewropea fir rigward teknoloġiji importanti bħal il-pjattaformi ta' tnedija. Dan fl-imkien maħolqin ta' Sistema Ewropea Sorveljanza tal-Ispazju Ewropew u tal-Ispazju u anke elementi oħrajn li huma parti u l-enin ta' rapport importanti li nittamaw li jista' jagħti tweġiba li ċittadini li tant ilhom jistennu biex inħarsu l-qoddim il-politika spazjali Ewropea ma tistax tmur lilin mill appoġġ tal-industrija Jiena nħoss li fi żmien u ċirkostanza ta' bħalissa ta' kriżi ekonomika huwa meħtieġ li l-Unjoni tappoġġa ekonomikament il-qasam produttiv tal-ispazju biex bekk ma jkunx hemm nuqqas ta' kompetizzjoni fil-kontinent tagħna nżommuh kif inhu fuq il-livell globali u anke ta' kompetizzjoni. Jekk natu l-industrija Ewropea prospettivi reali u tangibli biss, nistaw nistennew minnaħa tagħhom li dawn jinvestu f'riżorsi umani f'teknoloġiji komplessi ta' medda twila ta' żmien. Jekk l-industrija Ewropea iżżomm it-mexxija tagħha biss nistaw nżommu bħala kontinent rwol mexxej f'dan il-qasam. U f'din id-direzzjoni bħala rapporter tal-politika spazjali Ewropea jiena xtaqt nimxi f'din id-direzzjoni u nittama li l-vot tal-Parlament jista' jagħti saħħa lil test li skont l-artiklu 139 ta' trattat il-ġdid jiggarantixxi l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku f'settur tant importanti li hemm bżonn ta' tkabbir sostenibbli tiegħu u din ma nistgħux naħarbu minna fl-Unjoni Ewropea.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 Kummissarju, kollegi, ħafna drabi ma kunux konxim il fat li l-attivitajiet tal-ispazju u l-prodotti tal-ispazju huma ta' importanza l-anija għall-iżvilupp tal soċjetajiet tagħna. Fl-opinjoni tiegħi l-ikbar beneficjarju tat teknoloġija tal-ispazju ser tkun it-teknoloġija tal-ajru tal-ajruplani. Il-smawiet sema unika Ewropea hija xi ħaġa importanti ħafna għall regolamentazzjoni tal-, -tal kontroll ta' traffiku tal-ajru. Dawn huma importanti ħafna. Jiena żgur li dawn it-teknoloġiji l-ġodda ser jintroduċu aktar sikurezza u sigurtà fil-vjaġġar bl-ajru. U l-ekosistemi fil-rintraċċament fin reali ta' oġġetti tista' tkun possibbli. Il-Kunsill darba biss refera għat-trasport fil-qasam tal-spazju, għalhekk jiena nixtieq li l-Kunsill ikun aktar interessat f'dan is-suġġett iktar il-qoddim. signora Tikaw jekk jazoba. Kummissarju, kollegi, l-Unjoni Ewropea investi li tiżgura li l-Ewropa jkollha aċċess għall-infrastruttura tal-ispazju. Jiena nappoġġa l-importanza li nħaffu l-, -l, -l l-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi oħrajn bħal pereżempju l-Stati Uniti, Ġappun, Russja, l-Ċina, l-Brażil u ċ-Ċili u anke l-istati tal-Afrika u tal-Vant Nofsani. Jiena nappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-ispazju u rridu niżguraw li jkun hemm progress teknoloġika u l-investiment u l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea biex ninkattru l-impjiegi fuq it-territorju. Nitolbu l kummissjoni tappoġġa l-SMEs sabiex ikun hemm aċċess aħjar għal fondi u innovazzjoni fil-qasam ta' applikazzjoni u l-GMSSS speċjalment fil-bażi tal- programmi għafas ta' riċerka. Agnes li tkun parti importanti territorju tagħna u anke s-suq komuni. Importanti li nispendu ukoll għal eh, xlok u għal nofsinhar tal-Ewropa. Grazzi. Nitlobkom biex titkellmu aktar bil-mod għaliex inkella diffiċli ħafna l-interpreti laħqu u jsegwu d-diskors tagħkom. L-Onorevoli Paskas, jekk jogħġbok. Kummissarju, President, l-attivitajiet tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea huma fukati l-aktar għal GMS u għal ehm, Galileo huwa mistenni li mill-programm Galileo fil-ġejjin qarib is-servizzi ser ikunu offruti lil pubbliku Ewropew. Mill-2014 it-test ikun imniet biex bekk niżguraw li din is-sistema taħdem. L-interoperabilità mal-GPS u GLON SAS li huma sistemi li diġa qed jaħdmu tkun tista tiżgura li nistgħu nipparteċipaw fil-kooperazzjoni globali ta' sistemi ta' satellitari dinjin. L-avvanzi fl-ispazju għaddejjin ġmielhom u nittamaw li jkollna l-benefiċċji wkoll flimkien ma' sistemi ta' kompetizzjoni u nistgħu nistennew ukoll benefiċċji soċjo-ekonomiċi wkoll minn dan. Madana kollu nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni xorta waħda kif ħanaperaw u niffinanzjaw il-programm ta' servazzjoni tad dinja ġimess mill-2014 il qoddim Nittama li l-Kummissjoni tindirizza dan, nkellim ġin tarrot. Mr. Bruns. <clears throat> Thank you. Political... Grazzi. Um, dawk l-istati li jaħsbu li huma um, avvanzati um, dejjem jaraw biex kif jistaw u kol um, ikunu juru li huma moderni jaraw xamel iġifieri fil-1492 Kristofru Kolombu meta skopra l-Amerika. Il-Kommissjoni għanda raġun dejjem eh, tiftaħar prodotti ġodda, um, erf ġdid, um, imma l-motivazzjoni hija li dejjem jaqtfu l-autorità. L-ispazju għanda tati iktar um, importanza l-Unjoni Ewropea fuq livell dinji u kol ġib indipendenza ekonomika u politika. Indipendenza imma tfisser skjavitu. Grazzi. Petru Luhan. Grazzi. Sur Petra Luhan. Grazzi ħafna, President fil-sottokomitat sede inna niddiskutu l-istrateġija tal-ispazju speċjalment Un Europana se politika tal-difisa. L-Unjoni Ewropea għanda tkun fil-qudimnet fil-xena politika internazzjonali hemm bżonn li nsaħħu l-kooperazzjoni industrija ma', pajjiżi terzi għandna bżonn il-Ġappun, iċ-Ċina, l-Indja, l-Amerika u oħrajn li diġà għandhom ħafna seta f'dan il-qassam. Hemm bżonn ukoll naraw kif inġibu l kapital mis-settur privat għal programm GMES Sissa mar nix l-axar mux l-inqas hemm bżonn inkomplu bl-investimenti biex il-sistema Galileo nispiċawa. Naħseb li nkunu qed nagħmlu żball jekk issa eh, nitilfu l-qaleb u l-ġbejna fuq dan. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kellim Vittorio Prodi, ħabib tagħna. Grazzi. President.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 Qed nitkellmu fuq infrastrutturi tal-Ewropa veru li huma tant importanti biex aħna naslu biex niżvolġu l-politika Ewropea. GMES għal sigurtà tal-ambjent u anki ta' kif aħna nista' naslu għal politika tal-tisin tal-klima tal-ambjent u anki għal meta jkun hemm xi avveniment tal-temp li jkunu ta' barra minn dan kollu jiddefinixxi l-Unjoni Ewropea. U jekk ma naslux, jista' jkun li hawnhekk nistgħu nindaħlu il-project bonds li jistaw jintużaw f'sitwazzjoni bħal din dan ikun investiment fil-futur għal-ġejjini tagħna u li konna il ritorn fuqu 50 eh, ta' snin oħra. Jiena sur komissarju, naħseb li inti qiegħed fi triq it-tajba u hemm bżonn Grazzi ħafna. Issa għal-Kummissjoni il-Kummissarju Tajani biex nal-u dibattitu. Grazzi ħafna. Um, din il-politika l-ispazju hija eh, priorità fil-mandat tiegħi bħala kummissarju. Kemm minħabba is-servizzi li joħorġu minn eh, proġett bħal dan li diġana fu x'inhuma għaċ-ċittadini tal-Unjoni tagħna anki wkoll għax jiena nemmen li din is-settur tal-industrija u tan-negozjati għax hemm ħafna SMEs li operaw f'dan is-settur li huma wkoll ċentru tal-rivoluzzjoni industrijali t-tielet waħda, t-tielet edizzjoni li għandha bżonn l-Ewropa biex tkompli tikber u tiżviluppa. Ovvjament kollox ibbażat fuq is-suq intern u għalhekk l-ekonomija veru riżultati konkreti il-nexxilna niksbuhom. Grazzi nirringrazzja Sur Patriċella li għax-xogħol li għamel flimkien mal-Kummissjoni nirringrazzja il-Parlament kollu anki l-Onorevoli Prodi tal intom qegħdin tappoġġjaw il-politika tal-Kommissjoni f'dan is-suġġett. Aħna qegħdin verament fuq l-istess wavelength biex ngħidlek qegħdin naħsbu għall-istess irridu li l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva. U f'dawn l-aħħar xhur riżultati tajbin irnexxina niksbuhom. Egnos qed jibda jaħdem aħna nidejna wkoll f'Ottubru l-ewwel iż-żewġ satelliti fil- Gijana Franċiża, ġifiri iż-żewġ satelliti li jaħdmu ta' Galileo u l-istess ġurnata ta' meta dawn ġew kien hemm il-launch tagħhom aħna kwistajna wkoll tmien satelliti oħra u jiena fil-bidu ta' frar nkun nista nitkellem dwar satelliti oħra li huma ta' Galileo li aħna sejn xina niksbu. Dawn l-affarijiet kollha li waslu ta' malej irnexxinna in eh, ma nonfqu xaħna nfadlu 500 miljon ta' eh, euro anki ġifri fif konna edin għamlu il-budget stana mill-2011 anki skont il-dokument tal-politika tal-ispazju li aħna ippreżentajna. Mela, Galileo se jkompli jimx il-qoddim u l-intenzjoni tiegħi hija li s servizzi ta' Galileo jkunu tlestow sal-2014, ġifiri b-30 satellita, ovvjament naraw li nfadlu u kol u naslu sal-2020. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament, għall-implementazzjoni tal-Galileo fil-proposta tal-perspettivi finanzjari li aħna ressaqna l-Parlament u l-Kunsil, aħna qed naraw li se jkollna xi 7 biljun ta' euro pal investiment Dan għall-implementazzjoni xi biljun punt xi ħaġa għall lonċ ta' satelliti kollha u il-bqija biex nagħmlu l-manutenzjoni u nżommu servizzi jaħdmu. il fatt li sem fadlu u għamħabba il fatt li Galileo se jkun iqum xi design miljun ta' euro. Design biljun ta' euro. aħna minn rapport naraw li għaw il-proposta tas sur Patricello anki għal GMS imma għanna finanzjament ad hoc li imur li mill-budget tal-Unjoni u ġifiri kienem ftejim bejn l-27 stat membru. Jena dan il-punt diskutejtu kol fl-axħar konsil li kena dwar l-spazju jena u kol tkellim dwar dan fil-Konsil tal kompetitivita u għaliex għamilna din il-proposta għax aħna nafu x'in is-sitwazzjoni tal-budget il-Kummissjoni Ewropea u dan il-Parlament kieku kienu xtaqu ikon, ikonu iktar ambizjużi imħabba E, fuq dan il-budget imma l-istati membri e, e, ma, ma, ma rispondowx bil-mod kif kon qegħdin naħsbu jew nixtiequ aħna għalhekk il-konklużjoni hija li aħna ma stajniex ninkludu ix-xogħol kollu li xtaqna nagħmlu bejn 2014 u l-2020 bħala xogħol li jkun imħallas skont il-budget tal-Unjoni. Imma, peress li il-GMES u importanti fil-politika tal-ispazju tal-Europa għax dan se jippermetti li aħna ikonna um, il-kontatti il internazzjonali tan anki per eżempju mal-Amerika Latina Aħna matul il-presidenza tal-Belġju, eh, ħdimna mal-pajjiżi tal-Afrika, għedin nkomplu naħdmu eh, mal-komunità tal-Mawda tal-Afrika fuq dan kollu, imma kif huma l-affarijiet eh, problemi ta' flus imħabba il-budget. Aħna tant nemnu fil-politika tal-ispazju tal-Europa li fil-perspettivi finanzjari iddeċidejna li fil-pakket ta' 80 eh, biljun ta' euro li għanna l-innovazzjoni u għal-riċerka, iddeċidejna li ninvestu mux inqas minn ħafna flus għal-riċerka tal-ispazju. Ġifiri dan u valur miżjud li nixtiequ waslu għal politika tal ispazju kollha aħna nabżon tal-appoġġ tagħkom tal-lajnuna tagħkom u wara li smajt diskors li kellna wara li ġifieri ġie prezentati ir-rapport tas-Sur Patricello Naħseb li x-xogħol bejn il-Parlament u l-Kummissjoni inkontu għal politika tal-ispazju f'dan ix-xogħol li ġej f'dan is-snin li ġejjin f'dawn is-snin li ġejjin se tibqa' b'xi ħaġa b'saħħitha u naslu għall anijiet kollha tagħna. Grazzi ħafna. Il bekna l dibattuta tagħna u l-vot issir eh, f'nofsinhar immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda għanna il-rapport ta' Sur Karonna dwar